President. Il-President. Eżis kollegi l-ewwel net nixtieq niskuza ruħi u nitlobkom tifmuni illi is-seduta qed tibda tard imma ftit minuti lu ġejt informat illi se kolli nagħmel dikjerazzjoni dwar ħaġa traġika li ġrat illum. Brabja u b'dispieċis majna baffariet li ġraw f'Job Willenden fil-Bad fil-Repubblika Ġermaniża 15 il-persuna f'ċirkostanzi traġika fi skola sekondarja mitu min għamel dan id-delitt kien wieħed ta' 17 sena li kien student fil-istess skola illi wara l-attak għatel lilu bideħ. Kien hemm incident ta' sparraturi meta dan din il-persuna donna ġennet u anke żewġ pulizija kienu feruti. Fisem il-Parlament Ewropew nixtieq nofri l-kondoljanzi tiegħi u s-solidarjetà tagħna il-koll għall-familji tal-vittmi, il-vittmi kollha huma żgħażagħ ta' din l-iskola kif ukoll tlet tal-istess skola din it-traġedja tiġi wara inċidenti e, simili ġraw ġol Finlandja huwa dmirna bħala politiċi responsabli fl-Unjoni Ewropea u fil-Stati membri kollha li namlu minn kollox u dak kollu li nistgħu biex nassiguraw illi għatti bħal dawn nevitawhom kemm jista' jkun. Dejjem eh, forsi li nistgħu nagħtu eh, nużaw l-influenza tagħna. Għanna u kol incidenti ħor traġiku fl abama fejn ħaddieħor ukoll qatel 10 persuni mill-inqas qabel ma qatel lilu nifsu dana ġol Alabama u għal darboħra fisem kulħadd hawnhekk nixtieq nsemmi e, e, e, naħt il kondoljanzi lil vittimi u il-familji tagħhom u nitlobkom jekk hux possibbli illi niftakru f'dawn il-mejtin f'din dawn id-disgrazzi.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 Kankom kummenti fuq il-minuti tal bira allura jekk m'hemm ħadd, allura nistgħu nadottaw. Għandna riżenja mill-Unjoni Ewropea u għalhekk ħadna nota ta' din ir-riżenja u għalhekk hemm post vakanti u se ninformaw l-awtoritajiet nazzjonali ta' dan il-membru U issa naddu għal mistoqsit orali dwar is-sitwazzjoni attwali tal-proġett SIS-2 u għalhekk se nagħti il-mikrofonu lis-Sur Koeljo. Grazzi ħafna, Ministru, Sur President, Sur Vice President, Signuri, aħna fil-Parlament Ewropew favur illi titħol fis-seħ din il-SIS 2